Mela, għandi ħagġa ħadda xnejdilkom qabel ma naddu għad-dibattitu li jmiss biex ninformakom illi skont artiklu 231 ta' paragrafu 4 ma kien hemm ebda talba biex nivvotaw fuq il-korreġendum li ġie mħabbar il-bira fil-5 dwar l-ofsina allura il-korreġendum huwa approvat. Għalhekk naddu għal dibattitu li jmiss.